il-Kumitat li huwa responsabbli fil-fatt ħareġ rapport dwar wieħed mill-dokumenti li ħareġ min-naħa tal-Parlament u skont l-artiklu 16 jiena nixtieq ngħid li dan ir-rapport huwa adottat. U jekk m'hemmx biżejjed membri li fil-fatt huma kontra dan ir-rapport nistgħu nadottaw jekk naturalment intu tixtiequ tirreferu għal dan ir-rapport dan huwa pubblikat fuq l-internet. Skont l-artiklu 4 u 70 aħna nistgħu nadottaw ukoll il-